ekonomika ma tkun effettivament politika unkunu nistaw fl-aħħar niddefinu anki Ewropea. Se onorevole Komi, la... Grazzi, onorevoli Komi. id debattitu issa mallu u għada. Issa skont l-agenda Nadu għal rapport okoni jieġifiri l-identifikazzjoni elettronika tal-annimali bovini. Erba minuti għal rapporter. Iva, grazie ħafna, Signora President, eżis kollegi. Jekk tħarsu lej dan id-dokument, taraw li huwa importanti għaliex hemm żewġ għanijiet għanna żvilupp eh, progressiv u armonizzat ta' kif dawn l-annimali bovini għandhom jiġu identifikati b'mod elettroniku u mbagħad li konna klawzura ta' reviżjoni biex inkunu nistgħu nirrevedoh f'ħames snin oħra. U nimxu għall-identifikazzjoni mandatorja. It-tieni punt importanti hu li nissimplifikaw ir-regoli ta' amministrattivi li jigovernaw l-informazzjoni ta' tekketjar volontarju ta' ċanga. Aħna għedin nindirizzaw dan il-rapport biex niprovaw nirranġaw xift isbalji li saru meta il komitati vota fuq dan il-dokument dan seħ Miħabba diversi fatturi kienem numru ta' esperti involuti u dak li għetni proponi l-lum i u li nadotaw tlet emendi u dawn l-emendi edin hemm biex namlu t-tekst aktar ċar milju. Emendi 45 u 47 huma korrezzjonijiet tekniċi biss. Emenda 46 tipproponi li ikun hemm simplifikazzjoni tal-ittiketjar volontarju biex jidħol fis-seħ f'jannar tal-2014. Dawn eh, it-tiketti volontarji għandhom jiġu verifikati mill-autoritajiet kompetenti u ikunu faċli biex il-konsumaturi jifmuhom. Jiena mill-taċċara li l-autoritajiet kompetenti se jverifikaw verifikaw din l-informazzjoni volontarja u dak li hemm semmi f'artiklu 22 paragrafu 4a. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar informazzjoni volontarja mhix mandatorja. Issa fejn tidħol informazzjoni użata mill-kummerċanti hemmhekk iridu nissimplifikaw ir-regoli. Meta ngħaddu għall identifikazzjoni elettronika tal-annimali bovini naħseb li naqblu li rridu nersqu lejn l-identifikazzjoni elettronika tal-bovini. Ma rridux namlu ristrezzjonijiet fuq is-settur u għom jagħmlu identifikazzjoni mandatorja mill-ewwel jiena leġislatur u jiena konxja li bħalissa aħna responsabbli għal dawk li ġiet li nivutaw fuqhom li għandhom impatt ekonomiku. Jekk inħarsu li s-settur ta' ċanga b'mod partikolari naraw illi dan huwa settur li qed ibati. Aħna bħala leġislaturi ma nistgħux nimponu aktar spejs fuqhom miex kustjoni ta' saħa pubbliku, irridu nassiguraw li jkun hemm sistema ta' identifikazzjoni biex aħna kun nistgħu nitraċċaw dawn l-annimali u nidentifikawhom aħjar. Issa rridu naraw jekk teknoloġija bħal di, teknoloġija bħal tix, hijiex waħda sikura biżejjed biex naddottawa. Issa rigward l-ittikettjar. Hawnhekk mhux għadin nikkontestaw li t-tiket jar volontarju, rridu naraw li kollox imma jkun ċar, rridu naraw li sistema tkun waħda iktar sempliċi. U nista' nispjega b'termini faċli. Li t-tiket jar tal-laħam isir għat-tipi kollha tal-laħam bl-istess mod. Għaċċanga per eżempju, Il-proċedura issa saret aktar komplikata minħabba il-marda tal-metkaw. Jina etnajt illi għanna zommu sistema volontarja imma namlu aktar sempliċi. Kifet, aħna responsabli għal dawn il pizjiet amministrattivi illi jem fil-proċeduri Ewropej irridu namlu li nistgħu biex nissimplifikaw dawn is-sistemi għal benefiċċju taċ-ċittadini tagħna. Grazzi ħafna President, issa il-kelma għal Kummissar Redding. Grazzi membri onorevoli. Il-Komissjoni hija grata l-Parlament tal-appoġġ <clears throat> li tawa fuq il-proposta biex niffaċilitaw l-identifikazzjoni elettronika tal-annimali bovini u biex nissemplifikaw it-likettjar eh, taċċanga volontarju. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter eh, mod partikolari, Sinjura Awkoni, għal l-impen taħħa u nittama li il-ħidma taħħa entuzjasta eh, twassal għal ftejm flow l-qari. Dina tkun ħaġa tajba għax regoli proposti ġodda u ma opportunità biex jtejbu it-kabbiru l-kompetitivita għal ħafna partijiet interessati. Aħna kollha kemm aħna narfu li sistema attwali ta' traċċabilità hija effettiva fuq dak li għandu x'jaqsam mal-ħarsin tal-konsumatur. L-identifikazzjoni elettronika però ħat tagħmel b'mod li s-sistema jkun iktar akkurat u iktar malajr. Ittejjeb l-annimali u l-prodotti tal-ikel għal-sikurezza tal-ikel u għal-ħarsin kontra l-mart tipproteġi l-konsumaturi u tissemplifika l-proċeduri attuali. Teknoloġija moderna hija pass li lem eh, biss għal eh, bdewa Ewropej. Uridu nadottaw eh, leġislazzjoni biex nippermettulhom u ma jihdu vantaċ u jibbenefikaw minn dan il-progress. Fuq dak li għandu x'jaqsam ma' t-tiketjar volontarju Il-leġislazzjoni Ewropea diġa ġiet sviluppata li tkopri l-ħam ta' ċanga bħal eh, l-ħam ieħor. Memx għalfejn għal daqstant li kunem proċedura ta' autorizzazzjoni speċifika għal biex ikunem eh, etiketti volontari għal bovini għacċanga. Il-dispozizjoni il, esistenti u ma suffiċenti u l-informazzjoni mandiġ tqarraq bil-konsumaturi u għanda Ah, u għanda tkun eh, faċli biex tiftijem l-autoritajiet kompetenti. Ridu niftakru illi regoli attuali fu il tikettjar volontarju tal-ċanga eh, eh, ġew deskritti bħala pis amministrativ Eh, fil-komunikazzjoni eh, lejn il-Kommissjoni eh, biex innaqsu l-pis amministrativ l-Unjoni Ewropea. Kien hemm ħafna paroli fuq it-tnaqqis ta' dan ta' dawn il-pisijiet u issa qed naġixxu jiena nittama li l-Parlament se jimxi magħna u japprova l-aġir tagħna. Grazzi, Kummissarju. Nisimaw minant is-sur Gerling għal minuta Komitat tal-Agrikoltura. Grazzi, Signora President, jina nishtin ċara illi sur Nicholson illi fil-fattu il-rapporteur eh, ma ma jistax jasal fil-ħin, se jasal mill-aktar kmini possibli, jina nishtiq nirringrazzja l-permessi u lilek E, biex tippermettuni permettuni nitkellem issa. Jiena qed nitkellem e, flok ma nitkellem iktar tard. Jiena nixtieq mm, nikkontribwix dan id-dibattit għax għandi esperjenza fil-naċ u għandi kommenti fuq kif jaħdem is-sistema teknikament. Din is-sistema ġiet imposta fuq il-bdewa e, anki jekk kien hemm ħafna oppożizzjoni u issa ilha biżejjed din is-sistema u nafu li ma taħdimx b'mod effiċjenti U dana ma jfessirx li hemm xi bdiewa li jħossu li huma utli għal ġestjoni tal-naċ tagħhom. Però mhijiex sistema eċċellenti għal movimenti. L-unika responsabilità eh, hija e, li hemm bżonn ta' iktar żmien Għaliex għanna nitħlu fl-estensjoni ta' din is-sistema biex ninkludu anki il-bovini qabel ma nirranġaw il-sistema li għanna diġa. U għax għanna nestendu dan l-istrument sakemm sa ma nkunux nafu zguri illi hemm benefiċċji għed nitkellem jien fuq dawk obbligatorju. Hemm eh, bdewa li huma jibżaw li ma jirnexxilhomx eh, jirħu l-cross compliance. Eh, il-ħidma tagħna hija il-regolamenti jkunu jippermettu lil bdewa li jaħdmu aħjar u b'mod iktar effiċenti u li s-sistema jiġi mifhum minnhom. Grazzi, issa Naddu għal kellima fissem il-gruppi politiċi għal Partit Popolari Ewropew il-sur Lize li mhuwiex prezenti u ġi sostituit mill-Onorevoli Ayuso. Grazie President Commissario. L-ONET nishtiq nir-ingrazzjak għax eccellenti illi għamlet il-Sinjura Okuni biex naslu għal-ftejn fuq il- Suġġetti li huma fil-ċentru ta' diskussjoni tagħna jiena naqbel mal-proposta tal kommissjoni fuq l-identifikazzjoni elettronika tal- eh, tal ta' ċanga ma nistax najt l-istess ħaġa fuq sistema ta' etikettjar volontarja għal ħabda ċanga. Il-proposta ta' soppressjoni tal-Kummissjoni ma nħoss li ġusta u miex ħaġa xirqa. Għax din sistema ta' etikettjar kienet importanti ħafna u permettit li nerġa' jkonna fiduċa tal-konsumaturi Ewropej eh, għal laħam ta' ċanga u għal prodotti li ġejjin minna. L-argumenti tal-Kummissjoni, ċo l-pis amministrativ, mhuwiex eh, argument validu l-lum għax il-mekkanizmu huwa magħruf minn kulħadd mill-amministrazzjonijiet kollha tas-settur u dan juri li il mekanizmu jaħdem mod tajjeb f'pajjiżi eh, diġa eh, semmejna, kien hemm iktar minn 180 każ ta', ta laħam ta' ċanga u ftit kazijiet li rigwardaw anki eh, il-ħam ta' tiġiġ. Il-tiketjar volontarja hija effettiva meta aħna rridu nidentifikaw il-varjetajiet ta' prodott u l-konsumatur għandu jkun informat meta jixtri prodott. Però l-konsumatur ma, ma distinzjoni bejn it jar volontarju dik u dak obbligatorju. Ħafna drabi għal daqstant huma iktar importanti dawk volontari għandhom iktar vantaġġi minn dak obbligatorju. Din ir-riforma Eh, tamel mod li l-konsumatur ikun jista' jażel wara li jkun informat. Il-regolament 1760 tal-2000 jista' anki jkun tajjeb, però rridu nitkellmu fuq l-artikoli 17 eh, u 18 jkollna eh, sistema ġdida eh, b'notifika, però bil-kontroll estern. Eh, soluzzjoni tkun li konna standard settoriali speċifiċi għall ħam ta' ċanga, da' deġa jeżisti għal prodotti oħrajn per eżempju fis-settur ta' tiġiċ tal-laħam ta' tiuru, tal-laħam ta' tiġiċ. Il-Komissjoni bħalissa edha tipprepara xi ħaġa minalija fuq f'din id-direzzjoni. Umbagħad rridu niftakru il-ħtiġijiet tal-konsumatur. E, din hija pożizzjoni li dejjem iddefendej f'dan il-Parlament u għadni niddefendi ma nistax nifhem għaliex issa qed inbidlu il-pożizzjoni tagħna u e, rridu inneħu din il-possibilità. Issa għal-grupp SD Esur sur Rolf Berend għal 3 minuti. Grazie, President. Kollegi, jekk 15 il-sena jiru meta kienem il krizi tal- eh, IBS. Eh, meta jena kont fil-Komitat tal-Agrikoltura, ma, ma kienx ikonna dawn il-problemi eh, kieku konna determinati. 15 sena ilu eh, u ovvju li rridu nintroduċu standard tal-animali u kienet ċara li rridu nkunu eh, obbligatori għal eh, laħma. Laħam, xridu nistennew krizi oħra biex niddeċidu eh, kien hemm inqal li mhix kwestjoni ta' saħħa pubblika. Iva, fil-fatti, għastinija politika li tirigwarda saħħa pubblika. Il-fatt il-introduzzjoni ta' sistema obbligatorju i wassal għal ċerti sforzi u ċerti spejjeż naturalment u għalhekk il-Kumitat tal-Parlament verament eh, eh, kienet proponit illi eh, periodu ta' skadenza ta' 10 snin, kollegi 10 snin, però dak iż-żmien kien kien kważi inaċċettabbli għal bosta mill-kollegi. U veru issa kollegi li jidkom qed terġgħu tippreżentaw ruħkom lill-ċittadini u qed tgħidu li eh, qed imħasbin eh, eh, fis-saħħa pubblika 10 snin mhumiex biżejjed u mbagħad aħna għaddejjem għadna li li xtiequ ngħidu lil li l irsietet il-possibilità li kun jistaw jgħatu l-informazzjoni l-konsumaturi l-età tal-animal xkielu u kif e, kienu mdorrin, dina jgħandana ma kolla affarijiet li nistaw natuhom fil-informazzjoni. Il-rapportor bħalissa edha ti proponi illi il-karatteristiċi principali jitneħew u dana ifisser illi umbat se jkunem sistema minnajr kondizjoniet. Allora kif nistaw naħsbu li dan se jaħdem. L-ebda autorità nazjonali ma tkun tista' tikkontrolla dawn il-fatturi kollha ħadd ma jista' jagħmlu dan l-eżerċizzju dara fil-fatt, ifisser li nixtiequ hawnhekk neqirdu sistema eżistenti. Eh, fortunatament kien hemm eh, rappreżentant tal-Kumitat Ambjent u fortunatament il-Kumitat id-deċida li jżommuh dan din is-sistema volontarju kifinu attualment. attwalment. U jien nitlob il-kollegi illi appoġġaw l-emendi tal-Kumitat tal-Ambjent fil-votazzjoni ta' għada. Kollegi, jiena wkoll inħoss. Illi Nistaw nimmaġinaw semplifikazzjoni minn amministrativa ta' sistema, ma allora rridu nisemplifikaw sistema rridu neħu il-xkiel amministrattiv u għal daqstant n-eliminaw il-komplikazzjonijiet, nejnu l-autoritajiet biex eliminaw. pero għonek it-triq li għedin nieħdu għonek ja triq izbaljata, dan għajdu nitolbu l-kulħat fl-interess tal-konsumaturi, ma anke fl-interess ta' min rabbi l-animali u għal daqstant najt li kulħat għandu jsegwi il-Komitat ambienti fuq Ambjent fuq dak li għandu xasam ma' tikatjar volontarju, grazzi. Fisem il-grupp għalde, is-sur Manner għal żewġ minuti. President, Kommissarju, l-ewwel net qabel ma nibda nixtieq nirringrazzja l rapporter okoni għal xogħol eċellenti li għamlet fuq suġġett daqshekk tekniku, però fl-istess ħin ta' għan għal debattitu. is sikurta tal-ikel hija ħaġa li hija importanti għal kulħadd aħna ma rridux assolutament li nerġgħu nsibu ruħna f'sitwazzjonijiet li konna fihom fil-tmeninijiet fil-kriżi jew fid-disajnijiet bil-BSC. Aħna irridu nsegwu il-katina tal-ikel u biex namlu da rridu nafuhom, irridu nkunu nafuhom l-animali. Kull animal irrid ikun identifikatu maruf. Irridu nsegwu l-evoluzzjoni ta' dawn l-animali eh, wieħed individualment. Fil-leġislazzjoni attuali hemm biss il-possibilità li wieħed identifika fuq il-widna tal-animal l-istat tiegħu Imma issa teknika tbidlet u wasal il-moment li issa rridu narfu li hemm sistemi oħrajn ta' tiketjar bħal dawk tal-identifikazzjoni elettronika. Il-Kummissjoni għamlet pass importanti l qoddimu jiena kontenta ħafna eh, bil-proposti tal-Kummissjoni. Il-tiketjar elettroniku eh, jeżisti u importanti u rridu nagħmlu b'mod illi l irzizet ikollhom biżejjed żmien biex jadattaw ruħhom għal din is-sistema ġdida għal dastant irrid jiġifieri eh, sistema jrid ikun volontarju għal laħam ta' ċanga. Kien hemm ħafna eh, differenzi bejn sistemi u minn pajis għal ieħor. Hemm ċerti pajizi membri li m'għandhomx sistema bħal dan u għal din ir-raġuni jridu jkollna iktar ċarezza, speċjalment għal konsumaturi. Grazie. Ca e, grupa konserwatystów i reformatorów e, popiera. Essa il-kollega li mis e, Wojciechowski. jina nishtiq nifraħ li rapporter aħna a favur tal-identifikazzjoni elettronika u li din tkun volontarja Irridu niftakru li l-introduzzjoni ta' din is-sistema huwa intieja diffiċli u speċjalment tqum ħafna eh, flus, speċjalment għal produtturi żgħar għal daqstant il-prinċipju tal-tikettatura volontarja hija importanti. Fuq il-kwistjoni tal-tikettjar tal-bovini, tal-laħam tal-ċanga, tal ta' U importanti niftakru li il-tikketjar u importanti fi kazijiet ta' animali klonati. Din hija ħaġa marġinali forsi f'dan il-moment, però jekk dan il-laħam se jiġi utilizzat, bżon jiġi identifikat għal grupp Isur eh, eh, eh, Rossi Grazzi Presidenti, proposta direttiva kif għal oħrajn jekk ma tiġix mibdula ma bemendi aħna se votaw kontra taħħa. Mħabba li l-ewwel net il komissjoni qed tagħti l-possibilità l-irċiet li jużaw l-identifikazzjoni e, elettronika u biex ikun hemm biex nizguraw l-ikel però tkun volontarja. U ħal l-oħra huma e, mhux volontari fuq ċerti affarijiet. Hija ħaġa ridikola li e, li ċerti informazzjonijiet huma volontari u oħrajn huma obbligatorji. Aħna ma nifmux għaliex il-Kommissjoni tixtieq tneħħi sistema ta' tiketjar e, e, e, li għandha applikazzjoni fakultativa bl-iskuża li imħabba li hemm mispej pisijiet amministrativi. Però hemm kull razzett jista' jażel jekk irid jagħmilha jew le għax jista' jiddeċidi japplika jew le din il-metodu. Din il-possibilità qed tiffavorixxi dawk il-produtturi li huma inqas trasparenti u fil-fatt għat mux għat jgħatu biżejjed informazzjoni l ċittadini Grazzi. Issa sur Griffin għal minuta u nofs. Il-sistema volontarja proposta se kolla ftit effett fil-Renju Unit għax il sistema li għandna diġà effettiv. Però smajt minnant ah, ah, ċittadini tagħna ah, li huma imħasbin li kull ma għandu xi ma' trasport tal-annimali ħajjin jista' jiġi użat biex jiffaċilita l-annimali biex imorru l-biċċerija anki f'distanzi twal li hija ħaġa eh, mhux neċessarju eh, eh, specialment meta niġu għal laħam fil fil fridge Kull min huwa imħasseb fil-benestri tal-annimali huwa li kull laħam illi qed joħroġ minn annimali illi jiġu maqtula fil-biċċerija għandhom ikunu eh, din l-informazzjoni għandu tkun preżenti fuq eh, il-laħam biex il-konsumaturi kollha jkunu jafu x'tip ta' laħam qegħdin jiklu. Grazzi. Issa il-mikrofonu lil kellim oħrajn u nibdew bis-sur xnellar tal-minuta u nofs. President, kollegi, onorevoli, diġa għal ħafna snin ilu meta tkellem kien hemm il-kriżi tal-BSI u introduċejna miżuri eh, tikketjar obbligatorju u volontarju. U dana wasal għal fat illi irnexxinna nerġaw nirbħu l-fiduċa tal-konsumaturi. Fil-kas ta' tiketjar volontarju, sviluppajna sistema illi żied anki il-kompetitività fuq is-suq u għalhekk m'għandniex aħna neħu din informazzjoni huwa żbaljat jekk il-Kummissjoni tixtieq tneħħi din is-sistema. Bla dubju rridu nitkellmu fuq eh, irridu nkunu iktar rigorużi burokratikament eh, kien hemm proposta fuq kif nistgħu naslu għal dan bl-artikolu 7 Eh, fuq il-kwistjoni meta ma jkunx hemm eh, l-informazzjonijiet kollha E, jew ikunu żbaljati, imma nixtieq nitlob nistaqsi lill-Kummissjoni jekk jistgħux nintroduċu kon verifika biex naraw hekk hux kollox miexi sew jew jekk dan għandu xi jkun fidejn il-membri, l-istati membri. E, e, din hija ħaġa importanti ħafna għas-sistema għall-konsumaturi. Fuq dak għandu x'għasam mal-ħajja tal-annimali, mal-benestri tal-annimali, jiena nispera li tkun propost li proposta kienet da xejn iktar kuraġġuża jekk ngħidu jgħidu illi il sistema ma taħdimx ħallu għaw, ma n-provawx n-introduċu din il sistema jek mi tajba. Emma eh, soluzzjoni differenti minn dik illi bħalissa mixin li għaman hosti li għatajba. tajba Eh, għanna bżon ta' sistema illi tinkludi anki bidliet u sfidi ġodda u jekk il l-irċiċet unbat jajdu illi eh, da ma u mx tajba sistema rridu nfittxu ba' soluzzjoni oħra. Grazzi. Grazzi. Arsenis għal minuta nofs. Kollegi, jiddispjaċini najt li għal darbu ħardan il-Parlament fil-Komitat tal-Ambjent et jivvutaw emendi fuq sistema ta' identifikazzjoni elettronika minajr però minajr ma jispiegaw b'mod ċar li ċittadini iċ-ċittadin se jaħseb illi l-interessi tiegħu se jkunu imħarsa u anki dawk tal- azjendi zar eh, tal-bidja ma naħsibx u fuq it-traċabilità jekk aħna nżaw dan is-sistema b'mod korrett ċoħe jekk ikun hemm tiketjar sistema ta' tiketjar tajab fil-fatt inkunu nistgħu ngħinuhom l ċittadini U għal din ir-raġuni jiena nifraħ ma dak illi qal u ma' Eh, u ma xoll li għamel is-sur Rotberent jena nishti nkunu nistaw nerġaw l-ura fil-plenarja fuq id-deċizjoniet li jittihdu fil-Kumitat tal-Ambjent biex eh, eh, nżommu iktar f'konsiderazzjoni is-saħħa ta' ċittadini u tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Reimer sal-minuta nofs. President, kollegi. Komissarju. Jena nishtiq nisħa illi għonek għed nitkellmu fuq żewġ suġġetti u jena ma nishtiqx nitkellem fuq it-tiketjar volontarju tal-laħam imma fuq l-identifikazzjoni elettronika tal-annimali. Għonek eh, nishtiq nisħa fuq dak li għal kollega Schnellhardt illi L-irsiset jgħidunna li għandhom ħafna problemi b'din is-sistema ta' identifikazzjoni. Għaliex hemm problemi u, u dan ma jfissirx illi e, taqalhom it-tikketta e, lill-animali, ma hemm problemi tekniċi anki fil-każ ta' tal-bovini u għal dini raġuni għu importanti li zommu il-volontarietà ta' sistema sa' kemm il-sistema jkun lest. Eh, jek, eh, mux għetnajt illi eh, il-razzet għandu jkun kontrarju ta' kontra din il-sistema. Emma hemm bżon iktar żmien, speċjalment imħabba il-saħħa pubblika ah, l-introduċu din il-sistema ta' identifikazzjoni elettronika jek ma taħdimx biex nigarantixxu s-saħħa pubblika rrid ikollna aktar sikurezza. Sa kemm m'hemmx is-sikurezza, rridu nżommu l-karattru volontarju tas-sistema. Grazzi, issa ngħaddu l-mikrofonu li sur Bafton għal-minuta. President, jiena għandi tħassib seri. Jiena nagħmel referenza anke għal dik għal sistema tal-identifika tannaċ. Nittama li l-Kommissjoni għandak eh, tar esperienza essa mill-li moddi. Eh, Jek din il-sistema tiġi introdotta tkun volontarja u mandiġ tkun soġġetta għal rapport f'ħames snin oħra biex konsidraw illi din identifikazzjoni sir obbligatorja. Eh, Il-sistema taħdim tajjeb għal dastanti, sistema li wieħed jaġġorna għandha tkun bażata fuq il-preferenza, għandha tissir mingħajr biża ta' pini u cross compliance jekk e, ikun hemm żbalji. Fil-każ tan-naċ wasal għal ħafna problemi. E, um, l-annimali Eh, l-animali ġili ħallom eh, jiraw eh, għal sitxur u ħaġovju li tilfu it-tikettja u hemm ħafna pressjoni mill-spejjes tal-alf dejjem tiela. Jekk il eh, issa l-annimali bovini se jkollhom jiġu identifikati obbligatorjament, l-industrija se jkollha se tbati ħafna. Grazzi, issa Sur Fernandez għal minuta u nofs. Is-sikurtà tal-ikel hija l-ikbar tħassib ta' ċittadin Ewropew E, aħna nishtiq, irridu ninformaw, għanna ninformaw b'mod ċar il-konsumatur. U dan għandu jkun riżultat ta' proċess mhux burokratiku ma' sempliċi. It-tiketjar tal-laħam bovin, bovin u importanti, ta' ċanga, u importanti rridu nevitaw illi tixerret informazzjoni sbaljata li konsumatur per eżempju fuq ir-razza kif ġiet prodotta, e, kif ġi prodott il-laħam u affarijiet oħra. Ir-regolament fuq l-informazzjoni lejn il-konsumatur u l-tiketta tiketjar għandha tagħti risposta għall interessi tal-konsumaturi. Hemm su importanti tal-komunità, speċjalment tal-laħam taċ-ċanga fl-Ewropa. Aħna hemm eh, impatt kbir, e pressjoni kbira mill-pajjiżi terzi, speċjalment fuq is-sistema ta' produzzjoni u l-benestri tal-annimali. Il-prodotti importati għandu jkollhom l-istess eh, l-istess regoli tal-prodotti Ewropej. Jridu ntejbuh is-sistema ta' tiketjar, però jrid ikun norm standards konkreti b'sistema ċara u uguali għall-istati membri membri kollha. Dejjem billi nżommu loġika ta' reġim tal-komunità illi jevita kwalunkwe azzjoni illi eh, timxi lejn il-tfixkil tal-kompetitività. Sistema obbligatorju għal stati membri kollha kif hemm eżempju, issa għal laħam differenti bħal dik tal-ovini u tal-tjur. Grazzi. Minuto 30. E L-Onorevoli Tana Sesku għal minuta u nofs. Grazzi President. Eżis kollegi, jina nishtiq nitkellem dwar il-fat illi l-etikettjar elettroniku tal-bovini jista' jkun pis għal bdiewa żgħar ta' daqs medju iżda irridu ngħidu li din dan il-proċess huwa importanti għas-sigurtà alimentari. Tkun mandatorja jew volontarja xorta waħda l-istati membri għandhom ikunu obbligati illi jiffaċilitaw din is-sistema il fil-prattika tal-bidja jagħtu l-appoġġ finanzjarju meħtieġ jew fuq livell statali jew inkella fuq programmi jew inkella permess ta' programmi diġà eżistenti. Issa din it-teknoloġija tippermettilna li jkollna kontroll aħjar aktar dettaljat tiffaċilita il-data u kol tippermettilna li nevitaw każijiet ta' mart. Hawnhekk irridu nagħmlu l-almu tagħna biex l-istati membri jadattaw ruhom għat teknoloġija l-ġdida permess tal-leġizlazzjoni. Fl-istess waqt, din it-teknoloġija l-ġdida sejra. Ittejjeb eh, b'mod dirett is-sitwazzjoni tar-raħħala. Tant ser tagħmelek illi ser jiddaħlu xi fondi, ser ikun hemm tarif aktar ċar, aktar trasparenti għal konsumaturi. Jekk ikun hemm it-tiket jar obbligatorju aħna bekk ser nevitaw każijiet ta' falsifikar u ta' żball fis-swieq tagħna. Grazzi l-Onorevoli Bizzotto għal minuta. L-inneħu l jar fakultattiv tal-bovini hija deċiżjoni bla sens u kontraproduttiva kemm għall konsumaturi kif ukoll għar-raħala l-Ewropa isa trid tħares il-konsumaturi meta titkellem imma fil-fatti tagħmel bil-kontra. Telimina sistema ta' tikketjar illi tigarantixxi x-xiri ġenwin u li meta tkun jaf xed jixtri. B'din il-miżura is-suq qed jisirlu ħsara u qed nagħmlu qed niffavorixxu l-anonimata hawnhekk fl-Italja biċċa laħam minn tnejn tiġi minn barra u spiss ma nkunux nafu minn fejn ġejja din il-biċċa laħam u għalhekk huwa importanti illi nkunu nafu minn fejn ġejja x'razza u x'kiel l-annimal. Ma nifmux għaliex il-Kummissjoni għandha lan illi twaqqaf sistema ta' tikketjar, sistema fakultattiva illi qed taħdem mod effettiv. Iċ-ċittadin għandhom id-dritt sakrosant li jkunu jafux qed jixru u x'qed jieklu. Din hija triq illi tittaqbad l-Unjoni Ewropea Fil-rapport li ser ikun nifutaw dwaru għada eżis kollegi għanna responsabilta kbira ħafna unek. Grazzi l-onrevoli Lize għal żewġ minuti. Grazzi, President, Kommissarju, Sinjuri. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lil sofio Konni illi naħseb illi għamlet biċċa xogħol eċċezzjonali hawnhekk. Ma kienx ħaġa faċli ngħadduha mill-kumitat għaliex il-persuni kellhom femid differenti mhix ħaġa mistura din fil-grupp politiku tagħna kien hemm enfasi differenti illi sar iżda hija bażi tajba għal negozjati mal-Kunsil tal-Ministri. Dak li huwa importanti għalina huwa illi l-protezzjoni tal-konsumaturi tkun l-ewwel ħaġa tħadniehom it-talimiet mill-kriżi tal-BSC iżda fl-istess waqt il wara ħala tagħna għalunna illi dwar l-importazzjonijiet aħna rridu natu aktar attenzjoni lir-regoli illi lir-regoli li adottajna. Dawn għandhom jiġu imħarsa u ma rridux illi dawn jikkostitwixxu burokrazija żejda. U għalhekk hawnhekk għanna inħarsu l-konsumaturi kemm nistaw mingħajr ma namlu burokrazija żejda. Għalhekk aħna fih dan il-kumitat trattajna artikolu 1.14 u rfinajna l-lingwaġġ biex dwar il-tikatjar tal-likel ikun hemm tarif illi jkun jista' jiġi speċifizzat li qabel din kienet ħaġa volontarja imma rridu niżguraw li jkun hemm verifiki xirqa u l-Onorevoli Snellhart Saqsiet l-aħjar mistoqsija l-Komissjoni kif nistaw niżguraw illi l-Kummissarji l-konsumaturi mhux qed nagħtuhom informazzjoni ħażina u kif jista' jkun hemm sanzjonijiet jekk il-persuni jiksru r-regoli. Issa għada wara li nivvotaw ser nidħlu f'negozjati mal-Kunsill u jiena naħseb li żewġ naħat iridu juru flessibilità jekk aħna rridu nilħqu l-lan ewlieni tagħna, lan komuni tagħna u wkoll nistgħu niksbu informazzjoni ġdida minnant il-Kunsill li din tista' tikkontribwixxi għar-riżultat aħħari, grazzi. L-Onorevoli Pirillo għal minuta u nofs. Grazzi President. Il-bidla tar-regolament 1760 ta' sena 2000 dwar l-identifikazzjoni elettronika tal-bovini u din tuħu post il dispożizzjoni dwar l-etikettar fakultattiv hija importanti għad-difiża tal-kwalità u kol għal protezzjoni tal-konsumatur u l-informazzjoni u s-sigurezza alimentari. Il-Kommissjoni meta qed neħħi din il-tikettar fakultattiv qed iddajja fil-pożizzjoni tal-konsumatur u ma tiħx il-possibilità li kollu informazzjoni zejda, pal per eżempju il-sess tal-annimal, l-età, elementi fondamentali għal żewġ raġunijiet għaliex dawn jistaw imessu l konsumatur jigwidaw biex huwa jkun jafx qed jixtri u wkoll jagħtu valur miżjud l prodott. Il-kritika tal-kummissjon lill-kummissjoni dwar din il-sistema fakultattivi hija bbażata fuq piżijiet amministrativi. Jien nixtieq inkun naf fuq liema bażi hija msejsa dan li qed tgħid il-Kummissjoni għaliex laqdiet indipendenti jaħsbu li dawn l-ispejjeż mhumiex daqshekk għoljin huma ġustifikati xorta waħda biex jiggarantixxu tarif illi minnu jibbenefika il-konsumatur u jħares l-istess konsumatur għal dawn ir-raġunijiet jiena ma naqbilx ma tneħħija tal-artikolu 16, 17 u 18 fil-proposta tal-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi l-onorevoli serbu għal minuta u nofs. Grazzi President. Huma l-bdiewa ta' daqżajru medju hawnhekk li huma voluti u għalhekk aħna rridu nitrattaw b'responsabilità kbira l-effetti illi l leġislazzjoni ġdida ser ikollha fuq dawn il-bdiewa raħal għal ġodda il-żar. il żar għalihom il-linji ta' politika Ewropea hija huma diffiċli jiġu applikati għaliex burokratiċi wis jidher biċ-ċar li aħna ma nistgħux nikkompromettu, ma nistgħu nagħmlu kompromessi fuq is-sigurezza tal-ikel, iżda irdu nippruvaw nadottaw miżuri li ma jolqtux ħażin lil dawn ir-raħala l-aktar vulnerabbli. Dwar l-identifikazzjoni elettronika tal-bovini jien nixtieq ngħid illi l-ispejjeż għandhom ikunu spejjes illi r raħala żgħira jistgħu jħallsuhom Ukoll din l-identifikazzjoni elettronika għandha tkun waħda volontarja. Dawn ir-raħala għandhom jiġu mejjuna appoġġati biex jiġi żgurat illi huma jipproduċu ikel dejjem aktar bnin, dejjem aktar tajjeb għas-saħħa. Grazzi l-Onorevoli Nikilsen għal-minuta. Grazzi tassew, President. Nixtieq nirringrazzja li rapporter għal kooperazzjoni eccellenti li aħna kellna flimkien magħha matul id-dibattitu dwar din il-kwistjoni partikolari jiena nixtieq ngħid li aħna fiħdan envi envi naqblu illi għandu jkun hemm li ID nixtieq nirringrazzja għal ħidma tagħha dwar dan id-dossier jiena nappoġġa l-introduzzjoni ta' identifikazzjoni elettronika għal-bovini għabbażi volontarja. Jina naħseb li palissa dan għala ħjar mod kif nistaw nafanzaw. Forsi fil-ġejjeni nistaw namlu revizjoni ta' dan imma palissa naħseb li ek għanna namlu u mannix nazlu il-triq bazata fuq il-ħagġa li għanda tkun mandatorja unek. Din tista' tkun xi ħaġa tajba fuq medda twila ta' żmien, imma rajna il-problemi illi faċċajna meta kienet mandatorja fis-settur tan-naċ qed wassal għal ħafna għadha twassal għal ħafna problemi għal raħala li għandhom il-rabbunaċ fir-Renju Unit, fl-Irlanda ta' fuq dan. U dan ma ġiex irfinat hawnhekk u minn dan il-punt di vista jiena nisab herqan. Issa għanna teknoloġija biex nikompetu ma dawk barra mill-Unjoni Ewropea u dan għanna namluħ jekk aħna rridu nikompetu ma' swieq li l jen mill-Unjoni. Grazzi, President. Grazzi l-Onorevoli Dodds għal minuta u nofs. Grazzi, Signora President dwar l-ID tal-bovini jiena nappoġġa l-ħtieġa ta' approċ volontarju dan ifisser illi duplikazzjoni ta' sistemi ta' manager sejra titneħħa. Fit-teorija din għandha tnaqqas l-amministrazzjoni tal-bdiewa u l awtoritajiet ta' ġestjoni l-istati membri għandhom bżonn tal-flessibilità biex huma jiddeċidu li ma hi l-aħjar sistema għal bdiewa tagħhom għal swieq tal-bejjem u għal proċessi. Fir-Renju Unit m'hemmx sistema elettronika ta' maniġjar u ma tkun xi ħaġa ġusta li din issir xi ħaġa mandatorja minħabba it-tħul tal-bdiewa u kol il-biżijiet ta' fuq minħalla 16. Il-LID tannaċ uritna illi kienet aktar burokrazija minnaħa tal-Kummissjoni. Rata ta' 100% ta' accuracy ma kienieċ possibbli. Sakemm il-Kummissjoni ma jkollix fem aktar pragmatika hawnhekk mela allura il-bdiewa fir-Renju Unit fil irlanda ta' fuq u fl-Ewropa se jridu ikkastigati minħabba ir-regoli ta' transkonformità u għalek huwa importanti li l-Kummissjoni tindirizza il-problemi fis-settur tan-naċ qabel ma timponi regoli mhux meħtieġa oħra fuq is-settur taċ-ċanga u tal-ħalib. E kif navanzaw għanna bżonn ta' approċċ li jwassal għal flessibilità, ma jwassalx għal aktar burokrazija għal eh, bdiewa u jagħti wkoll informazzjoni tajba lil konsumaturi biex huma jagħmlu għażliet eh, illi jkunu konxi tagħhom. Dawn huma affarijiet importanti meta ser ninnegozjaw mal-Kunsill aktar tard. Grazzi.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 għaliex il-kollegi laqgħu din il-proposta dwar l-identifikazzjoni elettronika tal-bovini għabbażi volontarja. Żgur ser ikun hemm vantaġġi għal min ser juża din is-sistema l-aktar fir-rigward ta' traċċabilità. Ovvjament din għandha tkun sistema fakultattiva volontarja u l-intraprizi tal-bidja għandhom ikollhom l-istrutturi meħtieġa u għanna għanna nħarsu l-bdiewa għazzar. u għalhekk xaġa volontarja. Irdu nagħtu l-possibilità lill konsumaturi biex huma jkunu jistgħu jagħmlu għażliet xierqa Imma ma nix namlu wis xkiel lil ħaddiema ta' dan is-settur burokrazija żejda l-onorevoli jar. Grazzi tassew, signora President. Jiena nixtieq nirringrazzja l rapporter Ovvjament aħna rridu semplifikazzjoni, rridu nneħħu l-amministrazzjoni u rridu fuq inqas. Iżda fl-istess waqt rridu sistemi illi jaħdmu. Meta nitkellmu dwar l-identifikazzjoni elettronika. Din irridu fl-istati membri tagħna, irridu għalhekk nindunaw illi fi rigward ta' rata ta' implementazzjoni fl-Istati membri din hija differenti immens u minħabba dan fl-identifikazzjoni elettronika tal-bovini aħna ma nix nirrifjutaw dan il-kompromess imma għanna nħalluha tiżviluppa nippermettuha tiżviluppa din is-sistema volontarja li ser tiġi introdotta biex titratta l-oriġni tal-annimali Dan huwa aspett partikolari, għanna naħseb li sistema volontarja hija l-aħjar mod. Għanna dan ir-regolament u issa ma rridux nistennew għal xar snin oħra. Nafu illi il bdiwa diġa ingidmu fir-rigward tal l-introduzzjoni oriġinali tal-identifikazzjoni elettronika u rridu niżguraw l-affarijiet ma jerġgħux jirrepetu ruħom hawnhekk. Grazzi, il-kellim li miss. Presidente, onorevoli kollegi, come membro... Onorevole Scotta, bħala membru sostituit tal-Komitat Agri u membru effettiv tal-Komitat tal-Ambjent jina stajt naħdem dwar dan id-dossier. Jidilli il kommissjoni mhux qed is il-protagonisti hawnhekk illi huma ir-raħala, l-produtturi. Il-proposti għandhom lan illi jidaħlu din il-proibizjoni ta' identifikazzjoni volontarja Bek ma jkunx jistajna ta' tarif zejjed hawnhekk. Kien hemm konsorzi tal-produtturi u talbu li din il-miżura tkompli. Hemmhekk tkompli fejn tinsab bħalissa aħna ma rridux nagħtu din il-possibilità fil-Kumitat tal-Iżvilupp eh, Rurali qegħdin naħdmu biex il-bdiewa raħala tagħna jkunu jistgħu jikkomunikaw bl-aktar mod trasparenti dwar il-prodotti li huma jpoġġu fis-suq u għalhekk jidher kontraproduttiv illi qed naħdmu għal protezzjoni għall informazzjoni tal-konsumaturi u fl-istess waqt qegħdin nipprojbixxu miżuri volontarji li jimxuf f'din id-direzzjoni, din it-tip ta' għażla issir meta aħna jkun rridu naqsu il-kwalità u l standards tal-prodotti tal-ikel. Ekk jidher kas inkella ma nafx kif nispjega miżura bħal din miżura kontra ir-raħala li qegħdin jimpenjaw ruhom qegħdin jipprovaw jagħtu kemm jista' jkun kwalità u għalhekk jiena minħabba dan f'ċertu emendi ser nivvota kontra. Grazzi l onervoli Molzer. President, grazzi tassew. Aħna spiss naraw skandli marbuta mal-ikel illi minħabba fihom il-konsumaturi jitilfu il-fiduċja U għalhekk kull miżura li tarġa' ġib lura din il-fiduċja aħna nappoġġawha. Imma din il mizura m'għandix tpoġġi biżejjed fuq il-bdiewa tagħna aħna rajna illi s-salarji tal-bdiewa naqsu u l-ispejjeż żdiedu. Aħna naħsbu illi l-alf qed jiżdied, il-prezzijiet tad-diesel qed jiżdied u kull tip ta' żviluppi oħra. Regoli mill-awtoritajiet U koll jek lan tagħhom huwa li tejjeb is-sikurezza alimentari u l-fiduċja tal-konsumaturi spiss jistgħu ikunu ta' għal bdiewa. U minħabba fjom jibdew triq tan-niżla. Issa din is-sistema mandatorja tal-EID tista' twassal għal xi żvantaġġi u aħna ma rridux li dan isir. Grazzi. Grazzi il-Kummissarju Reding. President, id-dibattitu kien tassew interessanti. Jiena smajt birreqqa l-opinjonijiet kollha illi ġew espressi hawnhekk f'din il-Kamra u l-ewwel nett nixtieq ngħidilkom illi min-naħa tal-Kummissjoni aħna naħsbu illi l-proposta tagħna minna ser jibbenefikaw il-saxħa tal-pubbliku, tal il-saxħa tal-annimali u kol ser ikunem hemm sikurezza alimentari u kol ser jitnaqqas il-pis amministrattiv fil-bidja tal-bovini. Ngħidilkom illi dan il-Parlament kien ivvota rezoluzzjoni fejn talab l kummissjoni biex tnaqqas il-pis amministrattiv. U din il- Rezoluzzjoni ġiet approvata minn din il-Kamra. Issa, dwar il-speċifiċitajiet tal-problemi memx għalfejn inżommu din il-proċedura speċifika għat tikketjar ta' ċanga, tikketjar volontarja għalix japplikaw id-dispozizjonijiet tal-laħam It-tikketjar tal-ċanga volontarju fih informazzjoni marbuta mal-kwalità u mhux neċessarjament mas-saħħa. Is-saħħa u traċċabilità huma żgurati mill-tikketjar tal-laħam mandatorju mhux minn dak volontarju u għalhekk din hija raġuni għaliex President jiena naħseb illi ikun tassew importanti illi l-Parlament jagħti il-ftejjim tiegħu biex bekk inkunu nistgħu nibdew in-negozjati meħtieġa. Il-Parlament ikun jista' jibda n-negozjati meħtieġa u dan ser ikun żvilupp tal-identifikazzjoni elettronika. Billi aħna nibdew inwettqu dan fil-prattika minnaħta dawk li jixtiequ jwettquha u ser tnaqqas ukoll il-vulnerabilità tas-sistemi u l-ispejjeż tas-sistemi għal bdiewa ta' skala żgħira. Grazzi, Kummissarju. Issa ir-rapporter l-Onorevoli Okoni ek joġbok. Grazzi tassew, Sinjora President, Kummissarju, Redin, kollegi. Jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja li shadows illi ħadmu flimkien miegħi b'mod kostruttiv dwar dan l-abbozz jien ikolli ngħid illi meta nitkellmu dwar is-saħħa pubblika għalija din tfisser is-saħħa taċ-ċittadini tagħna taċ-ċittadini Ewropej u din hija ta' importanza assoluta. Din mhix xi ħaġa li aħna qegħdin impoġġuha friskju f'dubju hawnhekk hemm identifikazzjoni tal-bovini mhijiex waħda elettronika imma diġà għandna sistema ta' identifikazzjoni li tippermetti li jkun hemm traċċabilità u għalek din mhix xi ħaġa li qegħdin nikkompromettu hawnhekk. Aħna hawnhekk qed ngħidu bħalma l-Sur Baftin, is-Sinjura Reimers u s-Sinjura Gerling dak li qegħdin nippruvaw ngħidu huwa illi meta nsemmu teknoloġija li fuqa hija msejsa l-identifikazzjoni tal-annimali bovini, aħna ma naħsbux li din hija 100% affidabbli. Irridu nistennew u niżguraw illi s-sistema ta' identifikazzjoni elettronika tkun waħda affidabbli qabel ma nagħmluha mandatorja. Apparti minn hekk bla ebda problema ta' xejn jiena aċċettajt illi aħna naqblu li nagħmlu reviżjoni ta' sitwazzjoni fi żmien ħames snin biex naraw jekk kien hemmx evoluzzjoni ta' teknoloġija u jekk jistax ikonna garanzija li din l-identifikazzjoni taħdem. U għalhekk jien minix qed impoġġi f'dubju s saħħa tal-ċittadini tagħna billi ngħid illi jridu nħalluha f'idejn is-settur tal-agrikoltura fis-settur tal-annimali bovini irridatu għom biżejjed ħin bizzejet, żmien biex huma jimplementaw din it-teknoloġija nafu li hemm l-ispejjeż involuti jekk trid elektronika din tiswa euro għal kull bima. Iżda mhux dak biss hemm sistema sħiħa illi tiswa ħafna flus u l-bdiewa l-produtturi tagħna bħalissa qegħdin ibatu minħabba sitwazzjoni li jinsabu fiha U għalhekk din hija xi ħaġa li iva għandna nżommuha quddiem għajnejna. Lil eh, xi ħadd l-intervjena jien nixtieq ngħidlu illi mhux fidejja illi nitlob illi aħna ma jkonniex it-tikketjar volontarju ma kif qalet il-kummissarju biex jiraq din mhix kwistjoni illi aħna ma namlux il-tikketjar volontarju imma li nissemplifikaw il-proċess, il-sistema, jekk naraw l-aspett ta' saħħa pubblika ta' ċittadini tagħna din hija informazzjoni illi tinsab fis-sistema ta' tikketjar mandatorju. U għalhekk aħna maħniex impoġġu f'dubju dawn l-aspetti differenti kollha. Uħut mill-kollegi qalu li hemm lakuna legali hawnhekk fir-rigward tal-ittikettjar jien nixtieq ngħid bitċar illi dan mhuwiex il-każ hemm regolament 69 2011 dwar l-informazzjoni l konsumaturi u l-Kummissarju referit għalija din hija leġiżlazzjoni orizzontali li tapplika f'dan is-settur u tkopri kull tip ta' laħam. Għalhekk iċ-ċanga ser jiġi indirizzat bl-istess mod daqs kull tip ta' laħam ieħor l-emendi kollha li ġew infassla fil-kumitat MV u anke l-emendi tiegħi ġew adottati għalhekk nixtieq nirringrazzja minn qalbi lil kollegi kollha lil membri kollha biex isegwu il-pozizjoni tiegħi meta jivvutaw jien nixtieq niċċara illi aħna rridu niżguraw illi nsibu ftehim fl-ewwel qari nixtiequ li dan jitwettaq fl-ewwel qari. Imbagħad skont regola 57 ta' regoli ta' proċedura għada jien ser nitlob għal posponiment tal-vot ħari dwar riżoluzzjoni jiena da ser nissuġġerixxi illi aħna mbagħad ngħaddu mal-ewwel għat-trilogu imbagħad hemmhekk narġgħu niġu lura fil-plenarja biex nivvutaw dwar ir-riżultati tan-negozjati u jkollna il-vot ħari fil-plenarja grazzi. Id-diskussjoni hija magħluqa u ser nivvutaw għada f'nofsinhar. Issa, fuq l-agenda, il-punt li jmiss għanna il-rapport tal-Onorevoli Flotr dwar l-allegati trasportazzjoni u detenzjoni illegali ta' priġunieri f'pajjiżi Ewropej minnaħa tal-CIA. Il-rapport era ħames minuti l-Onorevoli Flotr. Madame la Presidente, pendant ces 9 mois de travail. Grazie ħafna.